strateġija għal drittijiet uh, uguali bejn u nisa. Nati il-mikrofonu lil wieħed mill-awturi. is sinjura Garcia Perez. Għal ħames minuti. darba ħra nerġgħu nitkellmu hawnhekk dwar gwaljanza fil-Parlament. Skur li ħafna minn dawk li kienu preżenti fid-dibattitu ikkun tajjeb kieku poġġu bil-qeda u u x'għandna xnajdu għaliex l-ugwaljanza hija priorità fil-ħidma tagħna u kollu fl-impenn politiku tagħna li x'aħna nisa 50% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u il-politika ma tistax tinħadem minn wara darna, allura l-ewwel qed nitolbu illi tisimgħuna u illi tkunu tafu x'inhu l-approċċ ta' din is-sala dwar din il-kwistjoni li meta irresu qudiem il-Kummissjoni. Artiklu 2 ta' Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Karta Fundamentali tal trittijiet tobbliga l-Kummissjoni illi tibda politika ta' ugwaljanza bejn il-nisa u l-irġiel għax nitkellmu hawnhekk dwar prinċipji fundamentali Ewropew. L-istrateġija eh, attwali intemmet fl-2015. F'Ġunju tal-2015 il-Parlament eh, Diġamil dibattitu dwar xandu jkun il-kontenut u xandu jkun l-linji gwida tal-Kommissjoni għall-istrateġija ġdida ta' ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel. Infetħet ukoll konsultazzjoni pubblika fejn iżjed minn design fil-mija ta' dawk illi ħadu sem għalu illi kien urġenti u fundamentali illi din il-priorità politika tittieħed bħala impenn minnaħa tal istruzzjonijiet Ewropej u allura illi tiġi imnida wkoll strateġija ġdida l-ugwaljanza bejn is-sessi minn Ġunju tal-2015 meta hawnhekk fil-Parlament sejħet lil kommissjoni biex tibda il-ħidma f'dan ir-rigward minn dakinhar għadna qed nistennew risposta mingħand il-Kummissjoni. U l-Kummissjoni f'Diċembru, ftit ilu, f'Diċembru tas-sena l-oħra, għaltinna li adottat dokument ta' ħidma e, preparat mill-personal tal-Kommissjoni li huwa dokument mm, tajjeb, huwa dokument validu, imma mm, ma jidrinix li jilħaq l-impenn illi ħaqna nilħu f'din it-tema, ġur impenn ta' natura politika, għaliex dokument ta' xogħol għal personal m'għandux budget, dan it-tip ta' dokument ma jgħidx kif ser jiġu implementat il-miżuri, dan it-tip ta' dokument ma tistax tevalwaħ u sabiex il-politiki jimxu l-qoddim hemm bżonn li jkollok budget u hemm bżonn li jkollok mekkaniżmi għall evalwazzjoni. Allura, aħna ser nisħu fuq il-bżonn illi nadottaw strateġija ta' gwalenza bejn nisa u l-irġiel minnaħat tal-kulleġġ tal-kummissarji. Dan għandu jkun eh, impenn minnaħa tal-kulleġġ kollu, għandu jkun hemm ukoll dibattitu fil-Kummissjoni u għandu jkun hemm l-approvazzjoni tal-Kummissjoni bħalissa għandha ir-responsabilità li tmexxi l qudiem din l-istrateġija. hekk qed nitkellmu dwar il-ġlida kontra l-vjolenza għabbażi ta' sess, qed nitkellmu dwar li titlaqqa il-ħajja professjonali u l-ħajja familjari, qed nitkellmu dwar kwistjonijiet importanti fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea u aħna flimkien mal istati membri għandna l-obbligazzjoni illi damlu progress f'dawn l-oqsma. F'dawn l ħar snin rajna illi flimkien ma' krizi toħrajn illi kienem, il-kriżi ekonomika, il-kriżi tar refugġjati, il-kriżi soċjali, flimkien ma' dawn il-kriżijiet kollha, fl-aħħar dawk li zef marna minn taħt bqajna aħna dejjem minn nisa Allura fil-politiki kollha titilfu l-perspettiva ta' ta' sessu Importanti nkunu nafu li, li konna perspettiva tajba f'dan um, f'dan il-qasam ta' ugwaljanza dik hija xi ħaġa dejjem fundamentali. Allura ħanieħu l-opportunità anka ta' dan id-dibattitu biex insaqsi l-Kummissjoni għalfejn mad-dottaġġ mod pubbliku trasparenti komunikat ġdid għal dwar l-istrateġija dwar l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel. Irridu nkunu nafu għal liema raġunijiet dan id-dokument ma ġiex eh, ma ġiex hemm diskussjoni dwaru, ma ġiex approvat mill-kulleġġ għall kummissarji U il-Kommissjoni xed tistenna biex tagħmel dan, xed tistenna biex tiddiskuti kif permezz ta' politiki ġodda u l-ħidma ta' kommissari nistgħu nagħmlu progress f'dan il-prinċipju ta' gwaljanza. U nixtieq nkun nafu wkoll kif il-Kummissjoni ser ehm, tikkollabora mal-trio ta' presidenzi tal-Konsil sabiex matul l-2016 tressa strateġija ta' ugwaljanza bejn il-nisa u l-irġiel biex nalaq. Din hija ħaġa fundamentali. lum eh, xtaqna li jkun hawn is-Sinjura Jurova li hija responsabbli minn dan il-qasam fil-Kolleġġ tal-Kummissarji, ma ħanerġa' nisħaq dinamijiex mhijiex politika ta' eh, ta' jew ta' nkella ta' xi oħrajn, din hija ħaġa trasversali għandha tkun verament fis-sisin ta' kwalunkwe politika tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi tassew. Signora Rapporter, naddu issa għall-Onorevoli Andrew Kajtis, fisem il-Kommissjoni. Milkom onorevoli membri, grazzi ta' din l-opportunità li qed tatuni biex niċċara l-anijiet tal-Kummissjoni għal politika tal-gwaljanzi bejn il-ġeneri matul il-mandat tagħha. Il-Kummissjoni ippubblikat li kien sejjaħ l-impenn strateġiku għall ugwaljanzi bejn il-ġeneri bejn 2016 u 2019 fit-3 ta' Deċembru tal-2015 bħala il-qafas għal azzjonijiet futuri sabiex titjib l-ugwaljanza. L-impenn strateġiku huwa follow-up huwa kontinwazzjoni tal-istrateġija tal kommozzjoni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel ta' bejn l-2010 u l-2015. Il-prioritajiet f'din l-istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għall-2010 u l-2015 għadhom validi il-konsultazzjonijiet li saru u l-evalwazzjoni li għamilna biex nħejju dan l-impen strateġiku ikomplu jikkonfermaw dan kollu. Fil-waqt li inkiseb progress, umma meħtieġa ta' iktar umma meħtieġa iktar azzjonijiet biex ikollna il-bidliet meħtieġa. Il-ġeneru u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri huwa part importanti tal-aġenda tal-Kummissjoni Juncker kif tafu din il-Kummissjoni wkoll bdiet programm ġdid ta' regolamentazzjoni li jiffoka fuq l-attivitajiet u l-istrumenti tiegħu bħala rappreżentant tal-Kommissjoni bħala membru tal-Kolleġġ nista' nikkonfermalkom illi dan il-pen strateġiku huwa huwa l-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni li għandha l-appoġġ politiku tal-Kummissjoni kollha kemm hi. Hekk kif stabilit fil-programm ta' ħilma tal-2016. Il-Kummissjoni qiegħda timpenja ruħa f'ħidma prattika biex tippromuovi l-ugwalanzi bejn il-ġeneri. Kif kien spjegat fl-iskambju ta' opinjonijiet mal-Kumitat tan-Nisa fil-14 ta' Deċembru għana nifukaw fuq il-fatt li għanna inwaslu għal affarijiet fil-prattika. L-impenn strateġiku jiddeskrivi jiddeskrivi kif l-azzjonijiet tal-gwanzi bejn il-ġener se jiffokaw fuq ħames prioritajiet matul il-mandat ta' din il-Kummissjoni li nżidu il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u l-indipendenza ekonomika ugwali, it-tieni li naqsu id-diskrepanza fil-pagi u l-pensjonijiet u għalhekk niġġieldu l-faqar fost in-nisa, it-tielet nippromovu l-gwadanza bejn in-nisa u l-irġiel fit ta' deċiżjonijiet, ir-raba li niġġieldu l-violenza bazata fuq is-sess nipproteġu l-vittmi u li nipromovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u id-drittijiet tan-nisa madwar id-dinja. Dan ikompli juri li qed nintagraw l-ugwaljanza tal bejn il-ġeneri f'kull aspett Ewropew hemm iktar minn 30 azzjoni konkreta li se tiġi implementata fil-ħames prijoritajiet li ġew identifikati kif ukoll għanijiet u timelines għal dawn l-azzjonijiet. Responsabiltajiet fil-servizzi tal-Kummissjoni u l-finanzjament disponibbli biex nappoġġaw dan il-progress. Flimkien dan it-timelines l indikaturi, l-impenn strateġiku jiddefinixxi l-affarijiet bażiċi li fuqhom ser inkejlu l-progress fil-futur fuq bażi regolari. Dan l-impenn strateġiku jkompli jibni fuq il-miri li birna fuqhom fuq livell Ewropew. Mod partikolari dan jappoġġa li l-fatt li nilħu jgħin biex nilħu ir-rata il-mira tal-2020 ta' rata ta' impjeg ta' 75% ta' nisaw l-irġiel. Dan huwa strument konkret tal-Kummissjoni li stakeholders huma mistiedna li jissieħbu fih. Fil-15 ta' jannar 2016 il-Kummissjoni parteċipat fi grupp ta' ħidma tal-Kunsil fuq soċjali fejn kellna l-ewwel skambju ta' konklużjonijiet tal-Kunsil fuq l-impenn strateġiku għall-ugwaljanzi bejn il-ġeneri. Il-Presidenza Olandiża u riet lan taħħa li konna konklużjonijiet tal-Kunsill jiġu adottati fil-laqa ta' Marzu tal-EPSCO. L-impenn strateġiku għall gwaljanza bejn il ġeneri hija il-bażi li fuqha ser nibnu azzjonijiet f'dan ir-rigward fis-snin li ġejjin, ma partikolari kwistjonijiet prinċipali li identifika l-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni ta' Ġunju tal-2015. Dan jirrepreżenta wkoll il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għal politika dwar l-ugwaljanzi bejn il-ġeneri ta' bejn il 2016 u l-2019. Grazzi tassew. Bas komissarre, la basacċu. Grazzi naddu issa biex niftħu id-dibattitu grazzi sal kommissarju Nibdew bir reprezentanti ta' gruppi politiċi fisem il-PPE l-Onorevoli Constance Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes réunis euh, ce soir. Euh, Grazzi tassew, Sur President, edin għawnek il-lejla f'din l-awla fi Strasburgu biex nitkelmu dwar kustjoni kruċjali l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u din hija kwistjoni li għamet minħabba li numru ta' gruppi xtaqo li jresqu mistoqsija orali l-Kommissjoni. Il-Kommissjoni għada ma publikaċ dokument fir rigward tal-impenji strateġiċi minn flok ippubblikat lista tax ser jiġri bejn l-2015 u l-2019 ippubblikat biss dokument ta' ħidma minflok dok minflok dokument sħiħ fisem il-PPE ma naħsibx li għanna noqogħdu naħlu fuq x'inhuwa l status ta' dokument. L-iktar ħaġa importanti hija l-impenn li ser jittieħed biex niksbu progress f'ċertu qosma. Irridu nħarsu lejn il-proċess li qed jittieħed il-metodu li qed naħdmu bih, l-oqsma li ser naħdmu fuqhom u pubblikati fil-Kommissarju Ġurova fil-dokument ta' ħidma dan huwa l-istess bħal tħassib li għandu il-grupp tagħna. Aħna irridu li jittieħed approċċ pragmatiku, irridu għanijiet konkreti li ġustabiliti, stabiliti irridu proċeduri ta' valwazzjoni fis-seħ u illi l-leġizlazzjoni attwali tiġi tassew implementata qabel ma nikkonsidraw kwalunkwe proposti leġislattivi ġodda jiġifieri jridu xi ħaġa utli, xi ħaġa pragmatika, xi ħaġa tangibbli. biex hawnhekk fil-Parlament Ewropew fil-Kumitat tan-Nisa niffukaw fuq inizjattivi utli sabiex ipoġġu pressjoni anke fuq l-Istati membri sabiex dawn jerfgħu ir-responsabiltajiet tagħhom. Din ir-rieda politika hija dak li jixtieq jikseb il-PPE u dak illi aħna daħħalna fil- fl-abbozz tagħna. Grazzi issa fisem l snd l-Onorevoli Marija Neuhl, jekk joġbok. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sind die Vertreterinnen und Vertreter. Eżis kollegi, aħna il rappreżentanti taċ-ċittadini tagħna, ir-rappreżentanti taċ-ċittadini Ewropew. Aħna il-Parlament Ewropew bħala maġġoranza ta' membri parlamentari qegħdin nappellaw għad drittijiet tagħna għandna dritt morali illi inkomplu naħdmu għal dawn id-drittijiet. U dan, dawn id-drittijiet qed nitulbuhom b'ċertu konfidenza. Aħna għaddejna riżoluzzjoni b'maġġoranza fil-Parlament fejn appellajna għal strateġija Ewropea għal ugwalenza bejn istess mill-Kommissjoni. U apparti minn hekk għandna l-appoġġ sħiħ tal-Istati Membri, l-appoġġ sħiħ tal-Istati Membri kollha fuq din l-istrateġija għandna wkoll l-appoġġ ta' ċittadini Ewropej li tkellmu dejjem favur l-ugwaljanza. Dan skont tarriċ li sar. Il-Kummissarju Jirova tajt illi dan id-dokument huwa l-istess imma dan mhuwiex minnu l-istatus dan id-dokument mhuwiex l-istess. Din dan huwa dokument dajjef mhux dokument f'saħħtu u dan għalhekk mhux qed jagħti biżejjed importanza lill-ugwaljanza bejn is-sessi u drittijiet tan-nies fl-Ewropa. Jiena kelli diskussjoni anke mal-President tal-Parlament, mal-President Schulz. U jiena semmejtlu wkoll din il-kwistjoni u ser jitlob li jkun hemm iktar ġustizzja għaliex il-Parlament jixxaqlu li jkun hemm ġustizzja dawk li mhux qed jaħdmu favor id-drittijiet tan-nisa qegħdin jimminaw l-Ewropa. U qegħdin dawk li jostokolaw din l-istrateġija u qegħdin jostokolaw id-demokrazija din l-istrateġija irridu u irridu issa. F'dawn l-aħħar 30 sekonda li fadalli nixtieq inħallihom fidejn is-sinjura il-Kummissarju Jirova biex forsi tkun tista' tagħmel xi ħaġa. Le le, tajt is-Sinjura Nol, għad ma għadhom ma il-ħin, għad fala li għaxar sekondi, jekk joġbok. Is-Sinjura Jirova rrid norik li qed naħseb fik. U anke inti, Kummissarju, nittama li tagħmlu xi ħaġa fuq din il-kwistjoni. Il-President, issa ma fadallek xin mela issa naddu għal eh, fisem li sijar l-Onorevoli Vishnevska. Grazzi tassew, Sur President, eżis kollegi. Ix-xelluk irrit jippromuovi kwistjonijiet ideoloġiċi tal-ġeneru biex jipromovu l-LGBTI biex jibdlu id-definizzjoni tal-ġeneru u familja. Issa wasanna f'sitwazzjoni fejn il-familji tradizjonali uħossuhom li hemm diskriminazzjoni kontrihom għaliex dejjem nisimgħu jgħidu li mhumiex moderni biżejjed, mhumiex Ewropej biżejjed, li huma antikwati. Dawn il-miżuri ta' antidiskriminazzjoni minn dal-Parlament li numru ta' miżuri li ġu adottati huma ħafna hemm xafin adottaw iżjed, aħna nixtiequ li jkollna approċċ differenti, approċċ razzjonali. Sinjuri, wasal iż-żmien li mmorru lura għall-eru tagħna li nimxu fuq il-valuri li mbnit fuqhom l-Ewropa ejja ma nkunux, ejja ma nibżawx mill-wirt tagħna, mill-wirt Kristjan tagħna. Għaliex dan huwa sors ta' erf. Grazzi l-Onorevoli Angelika Mlinar għal żewġ minuti. First of all, I would like to Grazzi, Sir President. Nixtieq ringrazzja l-Kummissarju Jurova tal-isforzi tagħha biex tipprova tikseb uguaglianza bejn il-ġeneri fl-Ewropa. U urrit li hija impenjata. Mod partikolari nixtieq nagħmel referenza għal negozjati li saru mal-Konsil u mal-fat illi qiegħed tipprova kemm jista' jkun terġa' tniedi il-proposta tal-maternity leave biex ikollna approċċ iktar wiesa fir-rigward tal-bilanċ bejn ix-xogħol u familja. Iżda ma nistax ma norrix id-disappunt tiegħi li għandna dan il-dokument ta' ħidma minn flok ma għandna strateġija kompluta Jiena mhux qed nikkritika il-miżuri li ġew adottati fid-dokument, imma nixtieq nisħaq fisem il-grupp tiegħi li din l-istrateġija mhix biżejjed għaliex dan seħ kontra il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew għaliex ir-rapport ta' il kien adottat maġġoranza sieħa u dan ukoll sar kontra l-istqarrija ta' 22 stat membru. Apparti minn hekk l-evalwazzjoni tal-istrateġija preċedenti dan sar sar biex ikollna strateġija aktar f'saħħitha u mhux biex indajfuha. Fid-dawl ta' dawn l-affarijiet kollha mibgħuta mill-Kummissjoni, il-mistoqsija tiegħi hi l-ugwaljanza taffet wa iktar minn nofs ta' l-Unjoni Ewropea inqisuha bħala burokrazija u għal ċertu persuni f'din il-kamra għal darboħra u rew palma qalet dik ta' qabli, kollega ta' qabli, li dawn ma jikkonsidrawx il-kustjonijiet ta' gwelzi bejn istessi bis serjeta dawn affarijiet ma joħduhomx bis serjeta Grazzi. Tassew l-onorevoli Angelika Mlinar. Grazzi l ansi l-onorevoli Angelika Mlinar Issa naddu għall-Onorevoli Bjork. Grazzi, tassew, Sur President. Il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti ħafna fir-rigward l-egwaljanza bejn is-sessi. U dan ir-rapport huwa eżempju ċar. Il-Kummissjoni titkompli taħdem fuq din il-kwistjoni għaliex hija problema li tinvolvi s-soċjetà kollha kemm hi. Ma rridx noqgħod ndejqkom bl-istatistika imma in-nisa m'għandhomx l-istess riżorsi u l-istess aċċess li għandhom l-irġiel u din hija sitwazzjoni li rridu nibidluha tfadal ħafna x'namlu fir-rigward tal-ugwaljanza hemm bżonn ta' ambizzjoni politika u miżuri politiċi u miżuri konkreti. U għalhekk għandu jkollna strateġija Rrid ikollna strateġija din hija xi ħaġa li qed tintalab mill-Parlament u mill-Kunsill hija kwistjoni politika. Jekk din l-istrateġija ser titwaqqaf Mela ta' f'dejn il-Kommissjoni u nħoss li din hija pożizzjoni arroganti li qed tieħu l-Kommissjoni. Aħna ma rridux li nitilfu minn dak li ksibna wara ħafna snin fuq il-ġlida drittijiet tan-nisa, għalhekk għandna bżonn ta' din l-istrateġija u rridu bla dubju ta' xejn ikollna Ewropa iktar feminista inqas patriarkali. Issa wasal il-waqt li nibdu l-Ewropa u dan huwa l-ewwel pass li għandna nieħdu. Grazzi fisem il-partit tal-ħodor l-onorevoli Terry Reintke. Eżis, kummissarju kollegi li kwaljanza bejn in-nisa tiġi żgurata fl-osma kollha din dan huwa messaġġ ċar minn artiklu 23 tal-Karta dwar it-Trittijiet tal-Bniedem. Dan huwa dan huwa biċċa xogħol li aħna nagħmlu wkoll bħala leġislaturi, inklużi l kummissjoni u l-Parlament u l-Kunsill. Kif jista' jkollna soċjetà li tipproteġi kif jista' jkollna soċjetà fejn l-ammijiet u l-missirijiet ikunu jistgħu jaħdmu u fejn ikollna iktar vuċijiet femminili f'pożizzjonijiet għolja u kif inwaqfu l-vjolenza fl-Unjoni Ewropea għal dan kollu għandna bżonn fiduċja, konfidenza, rida politika u strateġija ċara. Jiena Inħtar bħala f'dan il-korp leġislattiv biex nagħmel ħafna affarijiet u biex inneħħi ċertu noqasijiet leġislattivi mod partikolari li jirrigwardaw in-nisa u it-tfal. U jekk inħarsan l-istorja naraw li l-Unjoni Ewropea kisbet ħafna affarijiet dwar dan, imma ġiet irtirata il-direttiva dwar maternità u l-parteċipazzjoni tan-nisa fuq il-bordijiet u anke ċertu ċertu sviluppi saru dan l-aħħar. Ejja nibdlu situazzjoni, ejja nizguraw li mandat tal-Kommissarju jkun suċċess għad drittijiet tan-nisa, dawn huma dan hija l-kwestjoni pendenti tas-seklu 21, il-kwestjoni li għadha ma ġietx risolta. Grazzi. Naddu issa onorevoli Daniela Ajuto. Grazzi, President. Aziz Kommissarju, kollegi, għal darboħra edin għawnek fil-qalba tal- ta' nis l-ipokrazija nitkellmu dwar ħafna manifesti, slogan u u għanijiet li jkunu ideoloġiċi imma huma il botwis wis mir-realtà li ngħixu fija aħna n-nisa kuljum Aħna għalhekk nitolbu li jkun hemm ugwanza ta' drittijiet. Għandna dejjem din l-ugwanza ta' drittijiet hija biss formali imma ma għandna l-ebda politika sostanzjali. Nikbu ħafna rizoluzzjonijiet fuq l-ugwaljanza u fuq l-ugwaljanza ta' opportunitajiet, dawn huma ħafna paroli zbieħ. Imma wassalna xi ħaġa il-ħajja tan-nisa qed mur għall-aħjar jew għall-ar. Sfortunatament id-diskriminazzjoni ta' inugwaljanza li tħaf kondannaw dan xorta qed ikompli iseħ minkejja l-azzjonijiet kollha li ħadna u dan narawh fil-medja id-dejta li tinġabar u l-analiżi ekonomiċi li jsiru. Anki f'dawn l-aħħar xhur rajna li waqt waqfet id-direttiva fuq il-maternity um, leave, anke fuq il-waqafna um, naħdmu fuq il-nisa fil- fl-amministrazzjoni u n-nisa għalhekk huma dejjem aktar qiegħda dejjem aktar dejjem ifqar u dejjem aktar abbużati għalhekk iridu l-Kummissjoni tieħu azzjonijiet konkreti u partikolari speċjalizzati fuq dan is-suġġett. Grazzi tassew l-Onorevoli Ajuto. Grazzi naddu issa għall-Onorevoli Zaborska. Grazzi tassew, Sur Kommissarju nix qed nitkellmu hawnhekk fuq l-igualenzi bejn n nisa u l rġil Għalhekk mingħajr ma rridu qed nitkellmu fuq il-maternità. Wan nitkellmu wkoll fuq id-diskrepanzi fil-pagi u il-pensjonijiet differenti dawn huma sintomu ta' soċjetà ipokrita. il-lif tal-maternità u l-kura tal-tfal inħossru dan huwa importanti ħafna biex nisa jkunu jistgħu jaħdmu. In-nisa jkunu ikkastigati jew minħabba diskrepanza fil-pagi, jew minħabba nuqqas ta' benefiċċji tal-maternity leave, jew narfu li nirrikonoxxu kemm huma importanti dawn il-benefiċċji soċjali. Nitkalmu ħafna dwar il-libertajiet, ta' għażla għal dawn in-nisa imma mhumiex tassew dawn involuti fl-ekonomija formali nittama illi il-Kummissjoni u l-Parlament jiffukaw fuq eh, l-eruq ta' dawn il ta' din id-diskriminazzjoni irrid jkollna definizzjonijiet ċari għaliex l-ugwaljanza bejn il-ġeneri ma tfissirx l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u t-tieni l-iktar pass importanti huwa li narfu il-valur ekonomiku u fis-soċjetà tal-maternity leave u tal-irwol tan-nisa fis-soċjetà. Hemmhekk biss nistgħu niddiskutu eh, drittijiet tan-nisa u għalhekk id-diskussjoni tagħna tkun waħda li tagħmel sens. Grazzi l-Onorevoli Zaborska. Merci, L-Onorevoli Arena għal għal ġmuti, grazzi Sur President, membri, kollegi, Kummissarju l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Iżda jidher illi ma mux suġġett li jixraq l komunikazzjoni tal-Kummissjoni pjantazzjoni, baġġiet evalwazzjoni jew miżuri leġislattivi jekk ikun hemm bżonn, xi darba forsi iva Id-dan ifisser għalhekk li ksibna l-għanijiet tagħna kollha, x'ngħidu għar ratta tampijek tan-nisa, x'ngħidu għad-diskriminazzjoni, il-vjolenza u l-istereotipi sassisti. Dawn kollha għadhom jeżistu, għalhekk għalfejn m'għandniex din il-komunikazzjoni f'dawn l-aħħar sentejn kellna komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq kull suġġett, komunikazzjoni fuq il-livell ta' ħsejjes tal-magni, komunikazzjoni fuq l-użu ta' ċittadini tagħna mill-drones pereżempju. Komunikazzjonijiet fuq il-holiday packages, pereżempju, li fejn ikun eh, vakanzi b'kollox inkluż. Imma le, fuq in-nisa le m'hemmx bżonn. Għanna bżon irrivi tridu ninsew li tal-maternità. U l-onorevoli Le Grip qalet li kwistjoni ta' semantika jinnajt le i kwistjoni ta' politika, i kwistjoni fejn wieħed identifika l-prioritajiet tiegħu il-Kummissjoni iddeċidiet li l-ugwaljanza bejn istessi mhix wara l-prijoritajiet tagħha. Yes, abnulette Arne Garike, ein Hütte bitte Danke, Präsident. Grundlage des Begriffs. Grazie, Präsident. l-ukolenza bejn sessi hija miktuba f'artiklu 8 l-Unjoni Ewropea għandha tħares l-ugwaljanza u li tippromuovi l-ugwaljanza bejn is-sessi din mhix xi ħaġa li vvintajtina kienet it-tweġiba tal-Kommissarju għal mistoqsija tiegħi meta jiena saqsejtu jikkjarifika kwistjonijiet dwar kwaljanza f'kuntest Ewropew. Issa Sinjura Noitze, kollega oħra, qed titkellem dwar dan. Imma mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar ugwaljanza fis-sens ġenwin tagħha. Qed nużaw definizzjoni ħażina maħniex qegħdin nimbuttaw kwistjonijiet ta' ugwaljanza jekk ehm, fl-iskejjel nalmu affarijiet per eżempju dwar l-abort u affarijiet oħrajn. Aħna rridu sempliċement ugwalenza bejn in-nisa u l-irġiel. Xejn iżjed, jekk għan nitkellmu dwar l-kwaljanza mela rridu nippjanaw għal qoddim f'kuntest ta' gwaljanza dan ifisser li li rridu nassiguraw gwaljanza bejn il-ġenituri u anke dawk li m'għandhomx tfal. Grazzi, issa. L-onorevoli Bors għal żewġ minuti. Grazzi, għal darba Naqbel ma ftit minnkom qed nieħu kost li hawnhekk nagħmel referenza l falliment tal-Kommissjoni fl-istrateġija tagħha dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. Wara kollox l ħaġa li ħarġet hija dokument ta' ħidma personal. Da verament utli jekk inti tinqabad barra mid-dar mingħajr toilet paper. Imma allura l-istrateġiji eh, l-ħafna strateġiji li għanna bil-finanzjament kollu tagħhom fl-aħħar mill-aħħar x'kisbu. Jiena qed inħossni li s-sandi jiżjed seta' jiena stat sigura le, anzi bil-maqlub. Skuri li ħafna dawk in-nisa f'Kolon, fl-Iżvezja u f'postijiet oħra żgur li jħossuhom bħali. X'aħsibtu li se jiġri meta l-Unjoni Ewropea fetħet il-bibin tagħha l-miljuni ta' nies li ġejjin minn eh, pajjiżi u minn kulturi fejn in-nisa dejjem trattati para ta' tat-tieni klassi u dawk li huma sesswali u LGBTI jiġu trattati għar. U il-fatt li il-politiċi provaw jgħattu dak li ġara f'Kolon u f'postijiet oħra, dan juri illi l-politiċi Ewropej iżjed interessom li jkunu politikament korretti milli iħarsu drittijiet tan-nisa u s-sigurtà tagħha, L-Unjoni Ewropea qed tipprova tiċħad l-eżistenza dan din it-tip ta' violenza. U xi ngħidu dwar it-traffikar, skont rapport mill Gvern ta' renju Unit, il-moviment Healers fl-Unjoni Ewropea qed jiġi sfruttat minn kriminalità organizzata sabiex dawn ehm, id-daħlu kriminali fil-Renju Unit. Skont il-Europol, il-moviment Healers, iżjed diffiċli tipprova tirintraċċa dan it-tip ta' moviment allura dawn il-gangs kriminali jistaw jagħmlu illi jridu. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-ugwanza bejn is-sessi hija u ser tibqa' tkun falliment totali. r eh, Renju Unit jibqaw Renju Unit, dawk LGBTI omosessuali u oħrajn ser jibqaw inqas siguri. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Jimenez Becerril Barrio. Grazzi, President. Ah. Hemm espressjoni li tgħid li kultant e, minħabba s-siġar ma narawx il-foresta u m'għandux jiġrna hekk f'dan id-dibattitu fejn il-prinċipi fundamentali ġifieri l-ugwaljanza bejn nisa u drittijiet, il-nisa u l-iġil, għawek iridu nifukaw fuq e, lan. Hemm provi li l soċjetajiet avvanzati u ma dawk fejn hemm li drittijiet tan-nisa. Hemm ħafna nisa fil-passat li anke san sitrattaw ħajjithom sabiex aħna illum in-nisa nistgħu nkunu qegħdin bil-qeda u hekk infasslu liġijiet li naħsbu li huma l-ġid tas-soċjetà. Imma tfadal ħafna x'nagħmlu f'dan is-suġġett tal-ugwaljanza, pereżempju l-ugwaljanza fil-pagi fejn hemm miktub illi mara taqla inqas minn raġel għall-istess tip ta' xogħol u mbagħad xinajdu għal violenza kontra n-nisa illi tant ngħaddu liġijiet kontrija imma risultati ftit li xejn għandna. Aħna għandna bżonn nagħmlu liġijiet u għal obbligu tal-Kommissjoni illi tagħmel supervizjoni sabiex dawn jiġu rispettati fl-Istati membri kollha. Allura eh, nixtiequ li jkun hemm approċċ prattiku li se ħaġa importanti huwa li naqsu id-diżugwaljanza din għandha tkun il-pjorità tagħna l-nisa ma jinteressaħomx ħansemmu għal istrateġija, imma l-importanti li kunem strateġija effettiva. U flebda eh, flebda kas manna naqsu mezzi tagħna sabiex nilħu l-għalijiet. Grazzi lill-Onorevoli Jimenez. Issa l-Onorevoli Rodriguez. Kjoġbok. Grazzi, President. L-informazzjoni li għanna fuq il-tużugolenza bejn is-sessi ta' min verament tħassibna. Għanna bżon strateġija effettiva biex eh, nġildu il-diskriminazzjoni. Għanna ċifri li juru li verament għanna bżon naġiċu. Imma, li minn dan kollu, għanna bżonn ukoll mekkanizmi sabiex niksbu eh, informazzjoni li ta' min joqgħod fuqha dina il-komissarju rikonoxxietu jistess, per eżempju fil-qasam tal-female ehm, genital mutilation. Iġifiri, għanna bżon linji gwida, għanna bżon nihdu eh, Dan il-dokument eh, ta' ħidma u biss eh, ħaġa tal-istituzzjonijiet, xi ħaġa illi tista tmexxina l-qoddim, għanna bżon ehm, inkomplu mixin fid-direzzjoni tal-prioritajiet li identifikajna. Naħseb illi il-kunċett ta' eh, azzjoni strateġika u tal-ġid komuni dawn huma kunċetti illi diffiċi sibom f'dan il-dokument qed nitkellmu dwar id-drittijiet fundamentali, nitkellmu dwar nofs il-popolazzjoni qed tiġi trattata bħalli kif kienet tat-tieni klassi. U dan il-nofs dokument min-naħa tal-Kummissjoni juri biss Nuqqas tal-rispett li nisa mod ġenerali. Allura insejja fuq il-Kommissarju eh, Jurova li biex tieħu azzjoni għaliex hija responsabbli. Grazzi. Nadi sa' kelma lill-Onorevoli Sojdrova. Għaminu ta' nofs. Kummissarju. Nixtieq eh, nirringrazzjak U l-Komissarju Judrova hija involuta f'diskussjonijiet dwar il-protezzjoni ta' data u l ma tistax tkun hawnhekk illum u diskuża ruha. Jiena naħseb li dokument huwa ta' kwalità tajba m'hemmx eh, dikjarazzjonijiet ideoloġiċi ġenerali qed tiffoka fuq l-implementazzjoni fuq il-monitoraġġ ta' riżultat dan iżjed importanti milli noqogħdu nwedu regoli ġodda jiena nilqa' l-fatt li il-Kummissarju eh, qed eh, timmira li tkun pioniera li tassigura li n-nisa jkollhom posthom f'pożizzjonijiet maniġerjali din hija xi ħaġa li ta' min iżommuha f'moħħna. Jina napprezza il-fok li jem fuq rizultati konkreti u tangibli, per eżempju, illi najnu l-omnijiet ikomplu jaħdmu jekk jipreferu jagħmlu hekk. Il-Kummissjoni ħallita f'idejn l-Istati membri illi ifasslu l-azliet eh, fil dak li huwa xogħol sabiex in-nisa ikollhom opportunità akbar fid-dinja tax-xogħol. Pero minn hemm xi ħaġa nieqsa, aħna rridu evalwazzjoni aħjar tal-pożizzjoni tan-nisa li jixtiequ jibqgħu id-dar biex jieħdu ħsibu lilhom l-ommijiet ibatu minn ħafna diskriminazzjoni u l-istess nistgħu ngħidu għall-anzjani. E, Dawn in-nies li jieħdu ħsieb it-tfal jew inkella nepotiet tagħhom u allura li qed jinvestu fil-futur tal-Ewropa. Dawn huma nies illi ħaqhom l-appoġġ tagħna. Naddu għall-Onorevoli Danċila. <coughs> Grazzi. President, għanna din il-kwistjoni ta' strategija eh, għall-ġedda tal-2015 din hija kruċjali u hija importanti ħafna sabiex fl-Ewropa nżidu il-kuxjenza pubblika dwar il-problema ta' drittijiet legali fuq is-suq tax-xogħol. U sabiex eh, imorru l lin mill-istereotipi, irridu nżidu wkoll anzi ntejbu il-kompetenzi f'dak li huma l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-personali li jaħdem f'awtoritajiet lokali u anka dawk li jaħdmu f'organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili u fil-mezzi tax-xandir. Sabiex verament isfruttaw il-potenzjal tan-nisa, hemm bżonn illi nippromuovu ehm, l-intraprenditorija għan-nisa u eh, negozji indipendenti. Barra minn hekk eh, fl-Ewropa il-mara taqla eh, bħala medja 17.8% inqas minn irġiel għall-istess eh, xogħol u dan għandu effett ukoll fuq imbagħad kemm ser ikun it-tutorat tal-pensjoni meta jaslu għal dik l-età. Il-Kommissjoni trid ukoll tagħmel sforz akbar għal dawk il nisa li jaħdmu fil-bidja. Allura dan kollu li semmejt hemm bżonn rida politika u approċċ prattiku min-naħa tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi, mela se ngħaddu għall-Onorevoli Petira l-minuta u nofs. Grazzi. um, Sur President, għedim situazzjoni fejn sa nistgħu nsaqsu dan. Fuq xan nifukaw fuq il-kwantità jew il-kwalità jekk nasbu li nistgħu naffaċċjaw din il-kwistjoni tal-ugwaljanza b'ħafna strateġiji u b'ħafna ehm, pjanijiet. Hemmhekk forsi mhux ħanaslu daqstant imma rridu nifukaw isjed fuq il-kwalità ta' dawn il-proposti. il proposti L-implementazzjoni u l-evaluazzjoni ta' l-istrumenti eżistenti dawk li jistaw jipromovu drittijiet tan-nisa l-edukazzjoni għal sijat ta' xogħol adattati u għat-tnaqqis ta' violenza kontra n-nisa dawn għandhom ikunu kollha priorità. Ma naħsibx li n-nuqqas ta' strateġija jew inkella non-paper tal-Kummissjoni ehm, Eh, kienu parti mill-isforz tal-Kummissjoni, naħseb illi <coughs> hemm ċertu ostakli kbar bħalissa għan-nisa li għandhom familji u li jridu jieħdu ħsiebhom. Nixtieq infakalkom li d-direttiva dwar in-nisa fil-boards tal-kumpaniji għadha pendenti u dik tal-lif tal-maternità ġiet abbandonata mux għed naqblu dwar dak li għanna għed nipruvaw nħorġu dejjem bi-strateġiji ġodda, irridu nimxu pass pass ejja nsolvu l-prioritajiet, nanalizzaw leġislazzjoni eżistenti mbagħad nibdew naħdmu fuq regoli ġodda. Grazzi. Eh, fala, eh, dabar ponja Valstibes, Vilija Blinkiewicz-Jute, eh, Praszom. Aċi firmininke. l Limis. Grazzi, President. Etniħu gost nara lile, kummissarju, ma jena u koll taqxajn id-dizappuntata pal kollegi tijaj illi għanna u dimna dokument ta' ħidma u mux strategija. U aħna dan għadniħ li l-Komissarju Jurova meta ġiet fil-laqatana tal-Komitat. Naturalment forsi l-għan ta' dan l-istrateġija ta' min jappoġġiha, imma verament għandna bżonn eh, azzjoni tangibli, għandna bżonn risorsi wkoll. U dan id-dokument mm, mhux qed jgħidilna kif dawn l-anijiet ser jintlaħqu. Jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha teżamina dan li ħansemmi issa li eh, noħol osservatorju ta' ugwaljanza bejn il-ġilu nisa dan ikun strument utli Qed hemm ukoll koordinatur Ewropew għall prevenzjoni tal-vjolenza illi ikun inkarigat minn dan is-suġġett u nixtieq ikun nafu kox it-tweġiba tal-Kommissjoni għad dikjarazzjoni tagħna bil-miktub dwar is-Sena Ewropea għall ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Iżjed minn 400 membru ta' din is-sala ffirmaw dikjarazzjoni iżda il-Kommissjoni Waħda tlabda deċiżjoni dwar dan. Għadu ma fissaniex sena partikolari biex nġildu il-violenza kontra n-nisa. Fl-2006 kellna l-leġislazzjoni dwar il-violenza tax-xogħol, ma din għadha ma ġietx eh, ma kienx hemm reviżjoni tagħha U jina naħseb li għamek għaw responsabilità interistituzzjonali. Il-Komissjoni naħseb li għanda tammetti il-ħtija ta' għanda tajt Iva għamilna zbal imma xorta waħda nistaw nirranġaw. Grazzi. L-Onorevoli Matera. Uh, prego. Grazie. Pre Grazie President. Jena membru tal-Komitat ta' dritti tal-ugwaljanza tal-sessi għal seba snin u ili seba snin jiena uh, naħdem fuq l-ugwaljanza ta' dritti tan-nisa u ta' sessi. Din is-sela il-Kumitat ippreżentatilna prezentanna dokumenta ħidma. U minnaħa ta' xelluk kienem kritika kbira lejn il-metodu tal-Kummissjoni u għalu li memx għawa legali ta' dan il-dokument. Jina napoġġa dan din il-pozizjoni għal żewġ raġunijiet, għax jina persuna pratika għax inħares lejn soluzzjonijiet konkreti għal problemi reali. U tini raġuni hija li konna strategija oħra eh, biex ikonna leġislazzjoni ġdida fuq ugwaljanza bejn is-sessi meta hemm diġà direttivi li ma ġewx implementati mill-Istati membri ma jagħmilx sens. Il-dokument ta' ħidma kif huwa eh, prezentat mill-Kummissarju Jorova fi ħafna elementi pożittivi, per eżempju rrida l-insaħħu l-kreatività u l-innovazzjoni, illi natu inċentivi għall-imprenditorija femminili u natu iktar għall-edukazzjoni u għat-taħriġ. Eh, anki biex ikun hemm bilanċ bejn il-ħajja privata u l-ħajja tal-xogħol. Eh, għaliex hemm qawwa eh, ekonomika biex in-nisa jkomplu jaħdmu eh, U flok ma noqdu hawnhekk diskutu fuq il-kwalità ta' dokument eja inxamru l-kmim u nippruvaw naħdmu biex n-nisa jkunu jistaw jaħdmu ta' protagonisti fl-Europa. Grazie. Grazie tanto, onorevole Matera. Mm. Grazie l'onorevoli Matera. L'onorevoli Hedges. F'Diċembru tal-2015 il-Kummissjoni ma resqitx bi strateġija fuq l-ugwaljanza dwar is-sessi, iżda minflok il-Kummissarju ppreżentat dokument ta' ħidma intern minflok komunikat uffiċjali. Dan id-dokument ta' ħidma huwa approċċ strateġiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi fl-2015 aħna għadna illi l-istrateġija eh, kienet skadiet u aħna id-dizappuntati bil-proposta ġdida tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni qed iżomma dan id-dokument ta' ħidma u manda l-ebda rieda li tadotta strateġija uffiċjali. Dan huwa verament skandlu. Il-Kommissjoni assolutament ma żammitx mal-weda tagħha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 situazzjoni sitwazzjoni eh, hija li eh, f'suq tax-xogħol in-nisa eh, tibulhom l-opportunitajiet imma minkejja minkejja dan in-nisa żgħażagħ mhijiex biżejjed attivi fuq is-suq tax-xogħol fil-fatt jinsabu f'dawk xogħlijiet illi għandhom bżonn inqas ħiliet ħafna drabi dan jista' jperikolalhom ukoll ħajjithom meta jirtiraw u jkollhom serħu fuq il-pensjoni, naħseb iva tajjeb li għandna regoli ma rridu nħarsu wkoll lejn wol soċjali eh, tan-nisa. L-istrateġija li kellna fl-modi eh, għenetna biex eh, bermot il-mod nieħdu direzzjoni tajba ma rridu nifqaw mixin f'din id-direzzjoni. Allura, intom xbis kom biex promovu l-edukazzjoni għan-nisa, kif nistgħu naslu l sitwazzjoni fejn illi eh, mara tibda familja mhijiex żvantaġġ għaliha u ma jfissirx eh, illi trid eh, ikolla salarju inqas jew inkella li il-pensjoni tagħha tkun miżera. Rridu nindirizzaw dan il-punt. Nafu li għanna situazzjoni kritika fl-Europa fejn Irrata ta' tweli jitet tonqos irridu nipromovu l-familja u naħseb pass importanti huwa li propri jkollna xogħlijiet ta' ħinijiet ta' xogħol flessibbli dak il-mod in-nisa ma jħassuhomx li jridu jażlu. Grazzi. Grazzi ħafna għal kliemek u issa issa s-sinjura Word li wkoll għandha minuta u nofs. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi tiegħi eh, għal eh, fatt li ħadmu bla nifs u għal persważjoni eh, u għal konvenzjoni tagħhom dan biex joħorġu b'komunikat ambizjuż fuq strateġija tal-ugwaljanza li tassew neħtiġu għandna bżonn pjana sħiħ u bieni li tassew jindirizza din kwistjoni tal-ugwaljanza bejn sessi. Dan il-pjan rriti jiżgura li il-gender jiġi mainstreamed f'kull faxxa tal-politika. Per eżempju, f'dan l-aħħar xhur jiena jiena naħdem fuq eh, politika kontra l-faqar u rrid ngħid li aħna qatt qatt qatt ma ħanelħu il-miri sa l-2020 f'dan il-qasam minajr minajr ma ngħaddu mill-gwaljanza ta' sessi il-politika ta' austerità ta' sew laqted mos proporzjonat l nisa fil-fatt dawn huma ħafna iktar possibilità li għaw eh, situazzjoni ta' prekarjat eh, u biex kunu jistaw u kol jiprovdu eh, l-għamħabs fuq il-mejda nafu li l-istrateġija Ewropea tkun ġwaħda ċara biex tindirizza l-ugwaljanza bejn is-sessi f'kull qasam u dan brabta ma' semestru Ewropew. Tassew inħeġġeġ il-Kummissjoni biex nieħdu azzjoni illum qabel għada. Sinjura Bordan, grazzi. Grazzi l-membri li kienu tassew disciplinati u l-koll temew eh, il-diskors tagħhom bil-ħin. Eh, Għandu għal-kelama li jmissa. Eh, grazzi ħafna, Sinar President, l-esperienza torina li anki, anki, meta ikonna strategija l-ugwaljanza bejn s sessi l-Unjoni ma tanċe tamel pass il-qoddim eh, dan il-għanu għallura u partikolarment tħassib eh, illi eh, prezentament manni strategija biex ma semmix dokument importanti bħal per eżempju strategija biex nirġildu l-violenza kontra n-nisa bejn u 91 fil-mija ta' ċittadini tagħna jemnu li din l-istrateġija neħtiġuha u l-Kummissjoni ħarġet Dokumenti ta' ħidma naħseb din hija daqqa ta' ħarta kbira għal kull mara Ewropea. Nafu li tibdiliet kbar għaddejjin fl-Istati Membri, pereżempju Kroazja, debattiti għaddejjin fuq eh, il- illi n-nisaj weldu eh, b'mod assistit, għanna postijiet oħra fejn qed jiddaħħal l-abort. Aħna però fl-Ewropa rridu nkunu favur it-tolleranza u l-ugwaljanza u rridu eh, naraw li dawn il-valuri eh, iżommuhom eh, għoljien. Rridu għalhekk ikonna din l-istrateġija kemm jista' jkun malajr skont eh, il-linji gwida li ħna u Wieħed jistenna li fl-2016 eh, forsi ċertu affarijiet huma ovvji ma jider li meta nitkellmu fuq egwaljanza b'SSI eh, dejjem nagħmlu passer qudiem u tnej lura. Allura l-istrateġija ta' ugwaljanza bejn is-sessi għandha tkun il-priorità tagħna mhux sempliċement punt ta' diskussjoni. il kellem li Messi is-Sinjura Regner. Grazzi ħafna, Signor President, Sur Kommissarju. Meta nivvjaġġa madwar l austria ħafna drabi nistaqsuni x'tagħmel l-Unjoni għalija u nista' nibda dejja għan għannisa, għan-nisa naf li tul snin inkisbu ħafna affarijiet nafu li dan wasal għal titjib konsiderevoli fil-fħajjithom Pero issa donna wasanna f'sitwazzjoni ta' staġnar. Il-Kommissjoni qed tgħidilna iva sussidjarjetà u daqshekk m'hemmx diskussjoni nibqgħu hemmhekk. Il-Kommissjoni ma nasibx ma dana kollu li għandha tonqos mill-lubija tagħha meta per eżempju eh, nisa jiġu fastidjati jew kella suprati eh, u meta niġu għal persuni jkunu fuq bord eżekuttiv per eżempju kemm hemm nisa biex ma semmux ukoll il-qat, il-qat fost in-nisa huwa ikbar minn dak fost l-irġiel, anke fi settur digitali, nisu minn qasa u nista' nibqa' sejra. Iġifiri hemm ħafna xogħol li qed irid isir. Imma qed nisimgħu il-Kummissjoni tgħidilna xejn xejn eh, u strategija liktar liktar eh, ma nafx eh, zgur mux ambizjuża ma li għanna bżonna l-ura u li kuna strateġija ċara u ambizjuża. U issa l-ħar kellim Is-sur Simon minuta u nofs, jek joġbu. Grazie, Sirmara President. Sempliciment biex nieħu punt minn dak li qalet il- ħabiba tiegħi Senjura Regner eh, fl-esperjenza tagħha mal l-konsistenza tagħha meta pereżempju eh, ġi organizzat dibattitu fuq dan is-suġġett tal-ugwaljanza nara mill-ewwel li eh, mhumiex konvinti li l-Unjoni ħatamel differenza kbira. Meta Meta fil fat meta eh, jirrealizza li l-Kummissjoni qasbissa għandha strateġija ma tihomx tort li huma xettiċi li huma xettiċi dwar il-fatt li aħna donna tnaħlu ħinna u hekk illa li għax fejn għejxien in-nisa in-nisa għandhom bżonn għajnuna tagħna tagħna. Nirġa' ngħid eh, illa li x mhumiex ħajksbuha mill-gvern tagħna u tafu li jidistak eh, fis-salarji kważi wasal għal 1250 eh, sterlina bejn in-nisa u l-irġiel. Nafu illi eh, il-miżuri laqtu tliet darbiet eh, għar l-nisa mill-irġiel. Ferenjoni, Unit, ġifiri l-fat li aħna għanna strateġija li ma tantx tindirizza il-vjolenza domestika, ma tindirizzax id-distak fis salarju mhijiex biżejjed. Allura irrid ngħid lill kummissarju minn ab. Sur Simon, hemm blue card mis-Sur Gerger. Taċċetta? Le. Le. Aziz membri, din kienet eh, l-axħar eh, kelma li tajt, sfortunatament ma nistax eh, nadi il-kelma l-oħrajn taħt il-proċedura tal-blue card u san għal-proċedura KHDI ċifiri. Jekk joġobkom kol min jixxieq jitkellem iżomma l-minuta allokat għalilu. Grazie ħafna. In-nisa normalment għandhom salarju inqas mill-irġiel. Aħna iktar esposti ġarment għal-faqar fit-terzita u għanna u rridu nkunu iktar ħabrieka tul ħajjetna. Naraw ħafna drabu kol każijiet fejn in-nisa jiksbu kontrat ta' xogħol jekk huma jiffirmaw dikjarazzjoni li mhux ħajatu twelit li mhux ħajweldu fil-ftit snin ta' wara. aħna għanna situazzjoni fil-fat fis ta' xollijar minn dik settur politiku. Rajna fil-parlament per eżempju żewġ presidenti nisa biss naseb dana jeħtieġ tibdil fl-ola livelli politiċi allura. Nixtieq ta' sew nitlob l kummissjoni li kun hemm drittijiet indaqs bejn is-sessima x'qed nirċievu messaġġ dajjef messaġġ li qed jindbat huwa illi dan mhijiex kwistjoni importanti għalih. Naħseb illi hemm bżonn illi tagħmlu iktar Kummissjoni. Issa, isur Caputo. L-ugwaljanza bejn is-sessi mhux ser niksbuha jekk ma jkunx hemm strateġija tajba biżejjes li tnaqqas il-diżugwaljanzi fis-soċjetà li għadhom jeżistu fis-soċjetà tagħna il-politika pubblika tiġi tradotta f'kontroll um, fuq ir-riżorsi u l-mezzi disponibbli li għandna tkun iktar effettiva fir-rigward tal-prinċipju tal-ugwaljanza u anka fir-rigward tal-Karta tal-Drittijiet rikonoxxuta mill-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni qed tiffoka fuq dan is-suġġett li integra l-politiki kollha dwar prospettivi differenti u iktar speċifiċi biex twassal rimedju għal din id-diżugwaljanza. Diġà qed bosta drabi Eh, dwar il-bżon li rridu naħdmu eh, biex nibdlu l-mentalità. Irrid ikun eh, dawn il-problema dawn il-problemi qed naqsu il-poter Ewropew anke ekonomiku għaliex qed inaqqas fit-tkabbir minħabba nuqqas ta' parteċipazzjoni minn naħa tan-nisa għal daqsant nitlob il kummissjoni tippreżenta strateġija ġdida għall-ugwaljenza bejn is-sessi. Grazzi. Hosan hozzászólunk Marias képviselő Xalur u Sur Marjas. Grazzi, l istrategija ġdida tal-Unjoni Ewropea, drittijiet tan-nisa, għandalan li jkun hemm l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa l-Unjoni. Sta Unjoni fejn naraw l-ugwaljanzi u diskriminazzjoni kontra n-nisa fl-aħħar mill-aħħar nafu li hemm distak f'salari illi jammonta għal 6.4 U uh, nafu li uh, nisafna drabi jieħdu uh, xogħol part-time u ma wkoll l-iktar l-iktar sezzjoni mill-quta, per eżempju, mis-sitwazzjoni li għanna fil-Greċja, il-pjan ta' storita ġdijt, li wassalhom partikolarment dawk li jaħdmu fil-bjedja biex 80% tas salarju eh, tagħhom eh, jiġi jiġi mill-qut ġifieri eh, dan ikollu jwassal biex fl-aħħar mill-aħħar isem tagħhom fil-protesti u fl-istrajk nazzjonali ikun wieħed maġoritarju. Kellem li Eva. Iva, kontent li qed nara hawnhekk sur kummissarju imma naħseb eh, illi eh, s-senjura ġrova suppost kienet hawn eh, minħabba s-suġġetti li qed diskutu ma insomma. Jena xorta waħda nixtieq ngħid illi no ma nixtieqx naraw l-istrateġija tispiċċa sempliċement dokument ta' ħedma u nafu illi eh, ċifra ta' euro start umma allarmanti. Fiktar minn disa stati membri eh, tal-Unjoni eh, id-distak fis salarju bejn nisaw l-irġiel zdiet. Nafu illi għanna ratio ta' 25 għal wieħed bejn in-nisa u l-irġiel fil-poter, rridu tassew nżidu l-postijiet tan-nisa fis-settur eh, tal-enerġija, fis-settur marittimu. Il-Kommissjoni qed titlob eh, għal strateġija, l-Kunsill talab pa strateġija ejja jkollna strateġija. Issa sur Borġek. Grazzi eh, tal-li tajtun il-kelma naħseb li jekk intom tatuna l-possibilità li nintervjenu, aħna nintervjenu. Sinjura Rova dejjem kienet preżenti, ma l-fatt li mhijiex preżenti hawnhekk huwa minħabba kellha laqa fuq il-ħarsien tad-dejta. Issa, niġu għal-kwistjoni li għanna qoddimna bla bda dubju hemm differenzi eh, fi situazzjoni eh, bejn in-nisa u l-irġiel. Din is-sitwazzjoni ma tistax tibqa' sejra. Jiena smajt eh, kollega tiegħi li semma ċertu elementi ta' tħassib. Jiena madana kollu naħseb li xi kultant din hija sitwazzjoni diskussjoni fetix, m'għandux jkun il-każ. Grazzi, kelli ma li jmess, Iva, ta' sew, ta' dispiaċiri li fl-2016 għadna rridu niddiskutu dan is sorġet Minkejja minn ġlieda illi aħna dejjem li dejjem mexxejna ta' dispeċiri li nisa dejjem għadhom zvantaġġati ċertament eh, jena nifraħ li kunem azzjoni ma ma nistax naċċetta li kunem status quo fejn il-politika tagħna tkun ineffettiva. Sati membri eh, nafu li għadhom ma sabux modi kif jikkundannaw mod radikali l-inugwaljanza bejn is-sessi. Sfortunatament qed nimponu regoli u kwoti fuq is-sessi imma minn flok għandna nagħmlu kampanji ta' arfin biex l-imprizi ibidlu l-filosofija tagħhom hemm addirittura politika illi qed biddel il-mod kif taħdem il-familja. Rridu tassew rridu tassew niġildu din il-ġlieda mhux permessa dokumenti imma billi nkunu eh, nħossu l-polz eh, u naraw xem fil-moħħu l-qalb ta' ċittadini tagħna. Issa, għalaqna il-ħin għal proċedura kħeġdijaj naddi il-kelma l-sur Andru Katis. Sur komissarja, kjoġbo, grazzi, senjora president, onorevoli membri, nishtiqnejt, grazzi, grazzi għal kontributi ta'kom. Kienu tassew, kien tassew importanti li nisma l-opinjonijiet ta'kom, il-soġġerimenti, il-proposti, nishtiq nfakkar illi il-priorità unek hija strateġija għall-ugwaljanza bejn is-sessi 2010-2015. Eh, Din hija evidenti, eh, rridu nsaħħu dak li għandna, rridu l-implementazzjoni, rridu pjantazzjoni eh, ċara u rridu naraw dan kollu jiġi implementat nafu li hemm pjanijiet tazzjoni nazzjonali. Hemm issa mhux qed nitkellmu fuq ma nafx il-kemm pjan nazzjonali, rridu naraw illi dak li aħna nifmu b'gwalenza bejn is-sessi ikun preżenti f'kull settur politiku. Nibda mill-portafol tiegħi minn dak tal-Kummissarju Ġurova u tal-Kummissarji eh, l-oħra. Aħna diġà bħala Kummissarju għandna nikkonsidraw eh, dan fil-portafolli tagħna u nibdew nimxu f'din id-direzzjoni tal-implementazzjoni tal-proposti tagħna. Għala aħna dna li għandu jkun eh, impenn strateġiku eh, għas snin sal-2019. Illa li eh, ħassejna illi din l-ugwaljanza bejn is-sessi għandna implementawa minn l-ola livelli sal-level lokali U dan jgħaddi permess ta' kooperazzjoni tajba bejn l-istati membri billi dak li jkun iħeġġeġ illi l-ġar tiegħu jimplementa din l-ugwaljanza hemm 30 il-azzjoni f'ħames setturi prioritarji, hemm dati ta' skadenzi ċari. U ċertament hemm bżonn dati ta' skadenza benchmarks biex naraw kif aħna ħantejbu din is-sitwazzjoni b'mod eh, prattiku. Eh, rridu kun hemm gvernanza ċertament, eh, rridu naraw kif ħaniksbu dawn l-anijiet. Din strategija li ċertament skadiet sena l-għadiet, imma meta wieħed ħares li l-implementazzjoni li l forzar hemm distak kbir bejn l-istrateġija bejn il-kliem u il-fatti, il-vera implementazzjoni tal-istrateġija. Nishtiq nir-ingrazzjakom minn qalbi u ngħidilkom li aħna l-estilin kooperaw naqsmu il-femit tagħna. Ħankomplu bid-dibattiti imma minnaħa tal-Kummissjoni lesta ngħidilkom illi aħna nkunu penjati biex intejbu is-sitwazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, għal dawn l-aħħar kelmtejn ta' konklużjoni nixtieq informa l membri